Il-punt li jmess fuq l-agenda tagħna dibattu konġunt fuq it-trademarks. Rakkomandazzjoni għattini qari mill l-Honorable Vikstrom għal trademark Ewropea u rakkomendazzjoni mitin qari mill-istess MP dwar il-liġijiet ta' l-istati membri fuq dan is-suġġett. L-ewwel net Nixtieq naddi il-mikrofonu l-ewwel qabel kollox l rapporter eh, Senjura Vikstrom li għandha erba' minuti. Jekk jogħġbok għandek il-mikrofonu. Thank you very much, Mr. Speaker. Grazie, Sir President. Jiena kelli l il-inkon il rapporter fuq dan il-pakket issa mir-rebbija tal-2012. Jiena nixtieq naħtaf f'din l-opportunità biex nirringrazzja lil kollegi kollha u l-personal tagħhom kemm kien fil-Parlament kif ukoll fil-Kummissjoni. U anki ringrazzjament mill-qalb lil bosta presidenzi li ħadmu fuq dan il-fajl u forsi l-iktar il-presidenzi tal-Italja u l-Latvija illi illi profdew ħidma eċċellenti għal liktar iktar stadji kritiċi tan-negozjati. nixtieq insemmi il-miljiet l-iktar importanti, riformi li l-ħakna fit trialgu se jiżguraw il il-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea ħajkolhom aċċess aħjar u irħas għat trademarks kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew mingħajr ma jkun hemm kompromess fuq il-kwalità ta' deċiżjonijiet proċeduri amministrativi ġew semplifikati ħanaraw armonizzazzjoni mizjuda ta' sistemi nazzjonali bazi tal-aħjar prassi. Għabbażi tal-liġi ta' trademark ħanaraw bosta revizjonijiet anke fid-dawl ta' sviluppi teknoloġiċi u dan inkludu anki salvagwardji sabiex nħarsu il-libertà tal-espressjoni permessa l-limitar tal-użu ta' mill-right holders ta' azzjonijiet legali għal min juża trademarks għal raġunijiet bħal parodija jew inkella espressjoni artistika. U għal dan nix nirringrazzja kollega għadim tagħna illi madux hawnhekk ma' li ġibat l-attenzjoni fuq is-suġġett xi wħud minnkom forsi rċevejtu it-tri anke minn NGOs li esprimew tħassib dwar il-biża ta' tranzitu ta' mediċini ġeneriċi li l-pajjiż qed jiżviluppaw. Nixtieq nisħaq il-pożizzjoni u l-fatt illi Għomlek nati serħan il-moħ li flebda kas muħajkun hemm problemi għat tranzitu ta' mediċini ġeneriċi li l-pajziet terzi li jiġu mil quta minn din il-leġislazzjoni jiena ġriet dejjem għall iżvilupp u qatt qatt musen se nippermetti liġi li fuqha hemm illi ħa tolqot ħażin l pajjiżi l-iktar batuti li batu u jisofru minn nuqqas taċċess għal mediċini aħna konna maqużin fuq dan il-punt u rnexxinna ninkludu salvagwardji tas-sew tas-sew b'saħħithom ta' min jgħid ukoll il problemi li rajna fl-modi fir-rigward ta' transitu tal-mediċinali kienu dejjem marbuta mal-privativi u mhux ma' trademarks Mikrofonu, mikrofonu għal-kellim. Mikrofonu għal-kellim. Mux għat jahdem il-mikrofonu. Iva, jiena l-lum gburija bil-bilanċ li nil-ħu bejn iġdida kontra l-kriminalità organizzata u traffikar ta' prodotti falsifikati fil-waqt li zammejna bilanċ mal-kummerċ ġust. Memx taħ, mux se hemm konfuzjoni anki mal-medicinali folot kull min għandu trademark Ewropew li jipprova jwaqqa fil-beni mill-li jamlu transitu u wkoll anki suġġett għal regolazzjoni doganali il-uffiċjali doganali ħajkollhom il-possibilità illi jżommu dawn il-prodotti folot issa nistaw nejnu l-pajizi li qed jiżviluppaw li jġildu kontra kriminalità organizzata illi tisfrutta l-iktar batuta aħna il-kol maqudin fuq dan il-punt jena il-kompli ktar tart ħelqana nisma dibattitu fuq dan il-punt. Grazzi, grazzi. Grazzi l-Sinjra Wilkstrom nixtieq nagħti merħba lill-Kummissarju Bjankowska. Jekk jogħġbu Kummissarju, dik il-mikrofonu. Grazzi, Sur President, membri onorevoli l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill-Kumitat Nikali fil-fattu nifraħ lill rapporter l Cecilia Wikstrom tal-ħidma eccellenti tagħha għal riforma ta' trademark. Din il-ħidma u l-ispirtu kostruttiv li rajt su l negozjati faċilitaw l ħuq ta' ftejm wara iktar minn sentejn ta' diskussjonijiet da' stand komplessi. Minkejja minn natura teknika pakket ta' riforma ta' trademark fija elementi importanti għal kompetitività Ewropea u l-istrateġija marbuta magħha ħajkun hemm tkabbir u svilupp permezz ta' sistema ta' reġistrazzjoni Ewropea iżjed aċċessibbli għall-impriżi jixtiequ jagħmlu użu minn trademarks kemm jekk fit-termini ta' ħeffa, prevedibilità jew ċertezza legali kif ukoll nefqa iktar baxxa. Il-benefiċċji kulħadd jista' jarhom, it-trademarks u ma pass importanti għal modernizzar u armonizzar ta' sistema ta' trademarks fl-Europa permess ta' din ir-riforma nixtieq nisħaq issa fuq xi wħud minn dawn il-benefiċċji l-ewwel nett. It-tnaqqis ta' miżati fuq livell ta' Unjoni Ewropea se wassal għal frankar ta' kważi 40% b'mod partikolari għall imprizi li jixtiequ protezzjoni ta' trademarks tagħhom għal perjodu ta' iktar minn 10 snin. Ir-riforma tad direttiva se tiżgura iżjed reġistrazzjoni armonizzata u mħaffa għal l-uffiċċji kollha ta' trademarks l-Unjoni Ewropea. Proċeduri mħaffa u nqas ta' pis huma ta' titjib għal kumpaniji li qed jikbru l-iktar li priżi daru medji illi qegħdin jippruvaw isibu protezzjoni għat trademarks tagħhom l-applikazzjonijiet u disponibiltajiet ta' Anki il-proċeduri ta' kanċellament huma eżempju ċarta dan. Min għandu trademark l-Unjoni Ewropea ser jkollu għodu taħjar sabiex jiġġiele tal-beni falsifikati speċjalment meta daw limitazzjonijiet jinsabu fit transitu mit-territorju tal-Unjoni Ewropea għadda stand back nevitaw abbuż minn dawn ir-rotot għal distribuzzjoni ta' dawn il-beni fl-istess waqt se ikun hemm salvagwardji fl-interess ta' kummerċ ġittimu ir-rabanet riforma sejra twassal regoli modernizzati u żieda ta' ċertezza legali permess adottar ta' regoli ta' trademarks għal l-ambjent u l-atmosfera ġenerali tal-kummerċ anke permess ta' limitazzjonijiet ġodda fir-rigward tal-proċeduri il-ġodda anke għal ħatra tad-direttur tal-Aġenzija ġewwa Alicante li hija responsabbli għall amministrazzjoni tas sistema ta' trademarks tajjeb li nisqu mill-lat tal-Kommissjoni il test finali mhux allinjat mal-prinċipi tal-approċċ interistituzzjonali komuni għal l-istituzzjonijiet minkejja dan kollu u minkejja l-fatt li elementi importanti tal- Proposta ġenerata tal-Kommissjoni speċjalment dawk dwar budget ma nżammew xorta waħda test se wasal għal titjib importanti fil-gvernanza u il-responsabilità tal-Aġenzija da stant il-kompromess komplessiv nistaw nilqaw u naqblu mal-pakket komplessiv. Grazzi. Thank you much indeed, Madam Commissioner. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju. Issa jmiss l rappreżentanti tal-gruppi politiċi l-ewwel net fissem il-PPE għandna il-deputat kap eh, Pavel Spovoda, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Sur President, Aziza Kummissarju l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha mill-Kumitat Juri illi parteċipaw f'din ir-riforma, speċjalment lil Cecilia Wikstrom, ir-rapporter. Il, dan il-proġett huwa verament ta' suċċess il-proġett ta' trademark iżda jkolli ngħid illi issa aħna tant irnexxina niksbu bidliet fih dan il-leġiżlazzjoni li dan kollu jista' jkollu impatt pożittiv fuq daw kollha li jużaw it-trademarks. Jiena naħseb illi nista' ngħid li jiena konvint illi din ir-riforma missa jkollha effetti negattivi u konsegwenzi ta' dan it-tip f'bosta sma' u jiena naħseb ukoll li f'riforma proposta tista' tnaqqas l-ispejjeż il-miżati u naħseb li nistgħu aħna ntejbu l-leġiżlazzjoni il-bidla li aħna għandna f'dan l-anime u anke bħala riżultat tal-Trattat tal-Lisbona dan kollu juri li l-iżvilupp ta' sistema legali Ewropea tista' twassal għal bidliet li jista' jifhmu maħjar il-pubbliku in ġenerali ġifieri naħseb li nistgħu nappoġġjaw perfettament ir-riforma li hija proposta. Grazzi ħafna. Fissem il-grupp Soċjalisti Demokratiċi għandna is-Sinjura Regner. Grazzi ħafna, Sur President, Aziza Kummissarju. Nasab li dan il-pakket ta' protezzjoni ta' trademark huwa pakket importanti ħafna f'mument fejn aħna tniġġieldu kontra l prodotti falsifikati. Aħna nasbu li dan huwa importanti ħafna speċjalment meta aħna qegħdin nippruvaw nimmarkaw il-punt l-iktar effettiv għal din il-ġlida kontra l-falsifikar tal-prodotti. Aħna qegħdin naraw illi s-sistema kif qed taħdem tajjeb sa ċertu punt iżda permezz ta' dan it-tibdil u ta' din ir-riforma s-sistema ħan ntejbuha iktar nittamaw li waslu għal konsegwenza ta' iktar tkabbir ekonomiku iktar ħol ta' impjieg. Apparti minn hekk ħajkonna iktar armonizzazzjoni f'dak l-għandu xi qasam minn miżati armonizzazzjoni bejn is Europew. Ewropew Ewropej u s internazzjonali u r-rapporter tagħna Sinjura Wikstrom għalita wkoll dak illi għalija huwa importanti ħafna fih dan il-pakkett huwa li aħna nistgħu niggarantixxu li fil-fatt fil-prodotti li qed jiżviluppaw hemm dawn il-prodotti li xorta waħda jkunu a dispożizzjoni tal-konsumaturi. Jiena naħseb li importanti ħafna li niggarantixxu illi dawn il-prodotti verament jaslu anke fil-pajjiżi li qed jizviluppaw u rridu nsemmu wkoll illi ċertu affarijiet m'għandhomx ikunu limitati permezz ta' din il-protezzjoni. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Mastalka se jogħġbok fissam il-Gwe NGL. Grazzi ħafna. Sur President, Aziz, kollegi, Aziza Cecil, jien naħseb li l dan il-pakket ta' trademark u biex namlu distinzjoni bej prodotti u servizzi fu li għad jinsabu fuq s-suq tagħna. Aħna din nitolbu wkoll li l-konsumaturi ħajkun jistgħu jaslu prodotti skont kif u Sistema ta' protezzjoni Ewropea għandha taħdem ukoll flimkien ma' sistemi oħrajn. Dawn is-sistemi nazzjonali mhumiex ħajkompetu kompetu ma' xurxin u jkunu kontra xurxin, iżda ħajkomplu ma' xurxin. U għadin raġuni aħna nishtiqu nkoblu nġildu kontra prodotti falsifikati. Vantaġġ huwa illi għabbażi tal-reġistrazzjoni waħda tinata trademark li mbagħad permezz tagħha ikun hemm protezzjoni l-istess f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. U jkun hemm fil-fatt leġiżlazzjoni waħda Ewropea li tapplika u mhux 28 liġi nazzjonali differenti dan jista' jwassal iktar ċertezza legali, tnaqqis fl-ispejjeż u iktar servizzi legali u għall-Afrikani naħseb il-proċess ħajsir inqas għani, naħseb illi qed neħu gost illi fil-fatt nsibu soluzzjoni għal kwestjoni li kienu kontroversjali. Nixtieq nirringrazzja ħafna li xidew rapporters tal-kooperazzjoni li aħna kellna. Grazzi lilek Cecil ukoll tal-attenzjoni u nawgura l kulħadd il-milizi tajjeb. Grazzi fissam partit tal-ħodor għanna l-Max Anderson. Jek joġbu Nivoli Anderson. Grazzi ħafna jina nixtieq nibda billi ningrazzja lir rapporter lis sinjura Vikstrup, grazzi wkoll shadow reporters oħra kollha. Dan kien l-ewwel punt li jiena ddiskutejt u ħadsib matul negozjati ta' trilogu jiena naħseb li verament għandi xi ngħid fuq dan ix-xogħol verament interessanti li sar dan huwa rapport tajjeb minħabba li aħna fil-fatt qegħdin għanna lan li jkun sistema iktar sempliċi, iktar tajba u effiċenti u nixtieq nevitaw li jkun hemm ħafna spejjeż u nevitaw li jkun hemm eh, problemi fil-ħruġ ta' trademark. Jiena naħseb illi meta qed nitkellmu fuq il-libertà u l-ħelsin tal-espressjoni, aħna minnaħat tal-partit tal-ħodor naħsbu li din hija waħda mill-iktar affarijiet importanti li nsibu fir-rapport. U anke l mediċina ġenetika Fil-fat, aħna ressaqna mistoqsija li dwar din il-ħaġa, dedikajna ħafna ħi minna tagħna fuq dan is-suġġett u anke tkellimna ħafna mal-Kunsill. Kien hemm ħafna tħassib ukoll dwar dan is-suġġett kien hemm ukoll il-med min-naħa tal-Tobba mingħajr Frontier, Doctors Without Borders, illi qalu li hemm bżonn li jkun hemm ċertu garanziji f'dak li għandu x'aqsam mal-mediċina ta' din it-tip importanti li l-medicina ġenerali ma tkunx mxekla blebda mod aħna minnħat tal-partit tal-ħodor ma naħsbux li għamilna biżżejjed progress. Ilna nippruvaw nikwadanjaw niksbu iktar suċċess, għamilna dak li stajna minnaħat tal-partit tal-ħodor aħna ħanivutaw le minħabba li kwistjoni tal-medicina ġenerika hija xi ħaġa li għalina hija verament importanti. Grazzi ħafna s-sem il-grupp li FDD għanna l-onorevoli Laura Ferrana, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sur President, jina wkoll nixtieq li nibda billi nirringrazzja l-rapporter l-kollega Cecilia Wickstrom ta' xogħol kollu li għamlet. Jiena naħseb li dan huwa xogħol ta' importanza kbira s-sistema tal-produzzjoni ta' produzzjoni fl-Ewropa u anka eh, sistema taljan fejn il- l-indikazzjoni ta' fejn sar il-prodott, ġifiri made in, hija xi ħaġa verament importanti għalina u li tista' tgħinna sabiex niġġieldu kontra prodotti folots. Aħna naħsbu wkoll li fil-fatt dan ir-rapport aħna wasalna dan ir-riżultat mhux mingħajr problemi u għandna wkoll il klawzula ta' użu ġust li kien ħaj jippermetti li jkun hemm interpretazzjoni wiesa ta' din il-ħaġa jiena naħseb li kull darba rridu naraw li dan norbtuh mal ħessin tal-espressjoni artistika sa fl-istessin aħna xtaqna nżommu u koll ndaħlu premessa dwar il-ħelsin tal-espressjoni u il-garanzija għal transitu ħieles tal-medicina ġenerika fil-fat huwa punt importanti għalina u koll u aħna naħsbu rridu noqogħdu attenti għal nġiddu iktar kontra medicina falsifikata li tista' tkun ta' periklu kbira ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Svefka. Għal minuta u nofs, ikjoġbok. Grazzi ħafna Sur President, Sur Sinjura Commissario, Ziz Kollegi, Aħna domna kważi tliet snin sabiex naħdmu fuq din ir-riforma mhux biss minnaħa tal-Kumitat Juri iżdanka minnaħa ta' kumitati oħrajn ukoll minħabba li kien hemm ċertu bidliet li kienu meħtieġa li jiddaħlu fis-sistema ta' trademark. U naħseb illi dan is-suċċess illi nexxina niksbu huwa suċċess ta' Sinjura Vikstrom illi insistiet ħafna fil favur regoli konsistenti u koerenti għal dawk illi għandhom trademark. U naħseb illi Cecilia rnexxiela tikseb ħafna suċċess. Kien hemm ħafna kollegi li tkellmu fuq il-paraterija, za apparti minn hekk aħna naħsbu illi sempliċement ir-reġistrazzjoni ta' trademark din hija xi ħaġa importanti bżonn li jkollna dan ir-reġistru ċar u għanna jkollna wkoll raġuni ċari għalfej wieħed jista' jiġħad illi tinħareġ trademark. Iżda parti minn hekk dawn ir-regoli l-ġodda illi aħna din niżviluppaw għandhom ikunu implementati u jidħlu fis-seħ kif suppost minħabba li jinkella jekk aħna mhux ħankunu effiċenti mhux ħannexxina niksbu suċċess għalhekk naħsbu li ir regolament li jista' jippermettilna niġġieldu kontra prodotti falsifikati u anka li jkun hemm iktar kooperazzjoni bejn l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Privattivi huma l-iktar punti ewlenin sabiex jinkiseb suċċess fl-introduzzjoni ta' sistema ta' trademark Ewropea li tkun uniformi u ċara. Aħna Naħda l-Kumitat tagħna din nifinalizzaw issa il-ħidma tagħna fuq is-sigriti kummerċjali kif ukoll fuq il-copyright allura nixtieq illi nirringrazzjak sur President u nixtieq jekk tippermettini nsemmi punti ieħor jiena naħseb illi hemm xi ħaġa ma nistgħux naċċettaw aħna konna nafu li l-Kumitat ta' juri kien ħajkollu laqa kien ħajkollu laqa fis-seba ta' filgħaxija fejn aħna kien ħajkollu skambju ta' opinjonijiet mas-Sinjura Jurova u fil-fatt Ikolli ngħid li hemm diskussjoni illi hija proprju tikkonċerna ħafna l-Kumitat Juri li kien ukoll organizzat fl-istess jien ġifieri nitlob li ħaġa bħal din ma terġax issir. Iva, nitolbok illi ma terġax taqbas il-ħin darba oħra meta jerġa' jmissek sabiex titkellem u l-kumment tiegħek ħanaddih ukoll lill konferenza tal-Presidenti. Mela naftit informazzjoni naħa tal-Ungerija u l-Polonja. Il-Polonja rebħu l-Ungerija fil-loba tal-handball. L-Onorevoli Negrescu. Grazzi ħafna. Din is-sistema tista' tippermettilna illi il-piraterija kif ukoll prodotti falsifikati nistgħu neqfulhom aħjar jien naħseb li dan jista' jkun ta' dannu għall konsumaturi però dan l-att legali għalina u importanti ħafna anke f'dak li għandu x'jaqsam il-saħħa, eċetera. Naħna nixtiequ naqsu kemm jista' jkun il-birokrazija, nixtiequ li jkollna sistema aktar effiċjenti u apparti minn hekk irridu wkoll li naqsu l-ispejjeż ir-regolament il-ġdid jgħat jipprovdi li ħajkonna koordinazzjoni aħjar brabta mal-prodotti illi aħna qed naraw li tkunu fi transitu f'pajjiżi li tiżviluppaw. Parti minn hekk aħna naħsbu illi hemm bżonn li jkun hemm bilanċ bejn il-tħul, il-miżati, eċċetera, jridu naraw dis sistema taħdem aħjar f'pajjiżi aħna din narraw illi ħafna konsumaturi ikunu mħabdin ħafna minħabba id-differenza fil-informazzjoni illi tkun inkluża mal-prodott. Jiena naħseb illi fl-interess tal-konsumaturi zdanka fl-interess tal-kumpaniji, kumpaniji zartu daqs medju, aħna irridu nipproteġu wkoll kollu naraw li kuna sistema tajba ħalli bekk ikun hemm iktar kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea f'dak l għandu is-suq dinji ħalli ntejbu sitwazzjoni f'kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa għanna l-Onorevoli Zambaski għal-minuta. Grazzi u proset dwar il-riżultat tajjeb ta' din il-loba tal-handball. Nishtiq grazzi l-rapporter li snjura Vikstrom kif ukoll li shadow rapporter sal dan ix-xogħol verament tajjeb illi jagħmlu. Naħseb li dan huwa riżultat li kol kemm aħna nfaħruh, però aħna mħasbin ħafna fuq referenza għal budget Ewropew. L-allokazzjoni tal-budget Ewropew għal ġida kontra il-ksur fil-kuntest ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali hija importanti ħafna speċjalment għal dawk li ħalsu għal protezzjoni ta' ditta tagħhom ta' trademark tagħhom. Jiena naħseb illi dinja sistema li tista' tintuża sabiex niġġieldu kontra prodotti eh, falsifikati iżda importanti li verament nimplementaw dol bidiet. Grazzi issa naddu għal proċedura ta' catch di għaj. U nibdew bl-onorevoli Bokovic. Grazzi ħafna, Sir President. U grazzi u koll tal-fat li inti ħabbart eh, li fil fat id-ditti Pollak jgħaj jikunu bil-Pollak, manka Sloveni. Sinjura Komissarju, aħna nafu li inti ħdem ħafna dwar il-protezzjoni ta' ditti fl-istess il-fatt li għandu jkun hemm kompetizzjoni garantita. Minnaħa aħna nażbu li huwa diffiċli li naqbdu ma dawk u nikkontrollaw lil dawk illi jifalsifikaw il-prodotti. Fl-istessin għad diffiċli li nimplementaw leġiżlazzjoni li hija ġusta jiena naħseb li jekk aħna nieħdossib dawk li qed jiġġeneraw iktar tkabbir u tkabbir ekonomiku fl-Ewropa hija xi ħaġa verament Sirja. Nittama li dan ir-rapport verament ħajkun xaġa pozittiva anka anke l-Parlament Ewropew u l-Ewropa kollha. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Marias. Grazzi ħafna Sur President. Is-sistema ta' protezzjoni ta' trademark għandha tkun sistema li hija sempliċi, diretta u flessibli fl-istessin ħalli l-konsumaturi jkun jistgħu jizaw blaħjar mod skont kif għandhom bżonna iżda aħna rridu naraw illi rridu nipproteġu lil kulħadd fl-istati membri għalhekk aħna nixtiequ illi nipproteġu it-trademark anke fuq il-livell nazzjonali dan ifisser li għandna bżonn illi jkollna rabta bejn is-sistema Ewropea u s-sistema nazzjonali ta' protezzjoni trademark. Fl-istess ħin aħna rridu niżguraw illi ħajkun hemm sistema ċara fil-każ illi jkun hemm ditti oħrajn illi jintużaw għal prodotti dissa distanzi li tintuża prodotti differenti. Aħna nafu li kien hemm ħafna pajjiżi bħal Greċja pajjiżi ta' nofsinhar tal-Ewropa kien affettwati ħafna mill-kriżi finanzjarja u ekonomika allura rridu nqogħdu attenti wkoll anke l-bżonnijiet tagħhom. Grazzi, is-Sur Jakov Ċeċ. Grazzi ħafna din hija problema li naħseb illi dal-waqt ħanarawa teskan iktar din il-problema. Anke fil-kontest tal-bidja organika, aħna naħsbu li nistgħu nsibu ruħna f'sitwazzjoni fejn il-trademark Ewropea ħankunu qegħdin nieħdu siba b'mod differenti ħafna U il-trademark mhijiex qed tagħmilha ċara li dan fil-fatt huwa prodott organiku illi jista' ikun imqabbel ma' prodotti oħrajn minn pajjiżi oħrajn ċajġri allura l-prezz ta' tuffi ħajkun differenti minn pajjiż għal ieħor minkejja għal fatt illi aħna nkunu nistgħu naraw li dan huwa prodott organiku U aħna nafu il-bidja organika eżattament kif taħdem, allura din tista' tkun ta' problema. Mela. Mela, ngħaddi l-kelma l-Kummissarju Bjemskovska fisem il-Kummissjoni Ewropea. Grazie ħafna sur President, jena smajt b'attenzjoni eh, kbira il-kommenti ta'kom, l-interventi ta'kom. nixtieq nirringrazzjakom għal-kontribuzzjoni ta'kom f'dan id-dibattitu mela biex nalaq nishtiq nenfasizza xi punti ewlenin. L-ewel net naħseb li kulħadd induna li l-industri li huma iffokati fuq il-marki tal-awtur huma iffokati fuq huma importanti għal prestazzjoni ekonomika u eh, l-impjiegi fl-Unjoni Ewropea dan il-qafas jista' jipromovi l-imprenditorija u l-kompetitività li ċertament hija xi ħaġa tajba għall europa Ikonna għodu taħjar biex niġġieldu l-kontravazzjoni li hija xi ħaġa essenzjali biex nejnu innaqsu l-effetti ta' detriment fuq is-saħħa, fuq is-sigurtà, fuq l-innovazzjoni u t tkabbir. Nixtieq nenfasizza wkoll li huwa importanti li naraw li l-kompromess maqbul għandu x'jaqsam biss mal-marki tal-awtur, m'għandu x'jaqsam xejn mal-privattivi u lanqas ma' mal-medicini ġeneriċi legali. Iżda minkejja dan il-pakket maqbul iwassal għal ċertu salvagwardi meħtieġa biex e, jitwaslu ċertu medicini fl-Ewropa u hemm minnkom li diġa referu għal dan il-punt. Nishtiq Eh, Nirrakkomanda għalek dan il-pakket li l-Parlament u nitlob l-appoċ ta'kom għax b'dan il-mod ikunu nistaw nibatu messaġġ ċar b'saħħtu dwar il-riforma f'żoni li huma sinifikanti ekonomikament fil-waqt li fl-istess ħin irrid nfakkarkom li dan ikun qed jixpruna l-innovazzjoni tkabbir. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Kummissarju, issa naddu għall-luq tal-dibattitu tagħna is-Sinjura Rapporter Cecilia Wickstrom. Grazzi ħafna, Sur President. Nishtiq nsemmi xi kwistjonijiet li għandhom xaqs mal-gvernanza u il-kwistjonijiet ta' finanzi. Parlament irnexxilu jirbaħ numru ta' rebħiet hawnhekk. It-trasparenza ġiet miżjuda fl-oqsma kollha tal-Aġenzija. U l-Parlament Ewropew ħajkollu siġġu fuq il-bord tal-Aġenzija l-Aġenzija li qabel kienet marufa bħala l-Uffiċċju tal-Armonizzazzjoni tas-Suq Intern jew OHIM ħajbiddel ismu u ħajsir li I. EUIPO, l-Uffiċċju ta' Proprjetà Intellettuali tal-Unjoni Ewropea. Irnexxinna inbaxxu l-miżati kemm jista' jkun mingħajr ma nindaħlu fis-sistem internazzjonali u ħanżidu li finanzjar dedikati għal proġetti ta' kooperazzjoni bejn l-Aġenzija Ewropea u l-Aġenziji Nazzjonali. U dan jista' jwassal għal armonizzazzjoni ratba kif ukoll bini ta' kapaċitajiet fil-Uffiċċji Nazzjonali. Għalhekk mod ġenerali dan huwa dossier kbir u kumpless li jista' jintem. U bħalma għed kemm il-darba tul dawn is-snin din mhix rivoluzzjoni, imma modernizzazzjoni, modernizzazzjoni li verament għandna bżonna fuq is-sistema tal-marki tal-autoresistenti tal-Unjoni Ewropea. Jiena konvinta li dan id-dossier ħaj wassal biex inkunu nistaw niksbu li għanna l-koll ġifiri nixfrunaw it-kabbiru l-prosperta għall-Europa li għaxħaġa l-tant għanna bżonna f'dawn il-ġranet. Jina nittama li kollega ħajja podġaw il-ftejm li nirxinna nilħu u għal darboħra ħra nishtiq ringrazzjakum għall-appoġġ kif ukoll għal-ħidma li rendit il-frott li kultant kienet imqanqla fuq dan id-dossier u nawguralkom l-isbaxxuqat. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Rapporter. Nixtieq nirringrazzja lil parteċipanti kollha f'dan id-dibattitu inklusi sinjura Kommissarju u nixtieq nagħlaq dan id-dibattitu konġunt. Il-votazzjoni fuq din il-kwistjoni ħasir għada. Issa l-punt li jmiss l-istqarrija tal-Kummissjoni dwar il-protezzjoni tal-vittmi tat-terrorizmu. Issa nista' ngħaddi il-kelma lill-Kummissjoni. Il-Kummissarju